koezjoni. U mhux għal firdiet u frazzjonijiet. Grazzi. Thank you. Uh, the minute... Grazzi. Il-minuti ta' seduta tal-bira u tal-lum u konu sotto messi li l-Udum Parlament għall-approvazzjoni fil-bidu tal-seduta li misek memx oġezzjoniet nressa il-mozzjoniet adottati l-lum l-persuni u l-korpi imsemmija fil-rizoluzzjoni. Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew hija ġġornata u nista' nagħlaq seduta.